biex namlu it-tessija taktar stretti, respons eh, responsabli u kredibli. Għal dak li għandu xieqsam ma' settur bankari, grazzi. Fil dank, Herr Kommissar. Grazzi ta' sew, Kommissarju. Kommissarju Barnier. Sadin xiftit l-ura fil-ħin. U għalek ħaġa tajba illi ngħidu li fl-aħħar kummenti. Nant il-Kommissjoni forsi tistgħu tirreferu biss għal kelliema li jinsaqadhom hawnhekk għadhom jinsabu hawnhekk biex nifrankaw xi ftit tal-ħin. Għalek, għala għanna dibattitu dwar dan il-punt u issa għanna mistoqsiju tara l-Kommissjoni dwar l furzar ta' regolamenti dwar it-trasport ta' skar tossiku lejn pajjiżi li qed jiżviluppaw il-kellima u ma dawk li faslu l-mistoqsija l-ewwel net is-Sinjor Birder żewġ minuti nofs. Grazzi, Kummissarju, jekk eh, xi ħadd minna jqum fil-ħodu li nduna li l-ġar tiegħu tefa' l-iskar tossiku fil- il-ġnien tagħna aħna nirrabjaw ħafna. Iżda aħna hekk qed nagħmlu kull sena, kull sena tunellati ta' skar tossiku qed jintbagħat mill-Unjoni Ewropea lejn pajjiżi li qed jiżviluppaw dan imur kontra l-liġijiet ambjentali Ewropej. Kważi tliet kwarti ta' skart elettriku fl-Unjoni Ewropea ma natux kont tiegħu u terz tal-iskart elettroniku huwa trattat skont il leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea fir-Renju Unit Il-persuna medja tarmi erba biċċiet ta' skart elettroniku kull sena ġifiri 500.000 tonnellati ta' televisions imkisrin, computers u, u telefons. Iżda nofsom ma jiġux riċiklati imma jebu. U dan jiġri f'pajjiżi għasab para f'pajjiżi oħra. Hemm proibizzjoni biex jintrama l-iskart fl-Unjoni Ewropea taħt il-leġiżlazzjoni annwali iżda fis-sena Nedbatu madwar 22.000 tunellata. Dan jiddependi fuq politika ta' verifika fl-Unjoni Ewropea illi ma, ma tinsabx hemmhekk bħalissa dan l-iskart fih iċ-ċomp, il-katmium, il-bermium, il-merkurju, il-flame retardants u kimiċi oħra u plastika oħra illi jkunu ta' periklu meta jinħarqu u il-ħru huwa l-iktar mod li ma jiswix flus illi wieħed jista' jużah biex jarmi dawn il-materjali. Aħna ma nistgħux ninjuraw l-impatti ambjentali u l-impatti fuq is-saħħa li jaffettwaw dawk l-iktar dajfa. Jiena bħala persuna mill-Unjoni Ewropea jiena nistħi meta nara dan. Nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju għat-tweġibiet tiegħu Iżda aħna rridu nkunu nafu il-partikolaritajiet kif ser huwa jimla dan il-vojt fir-regolament tal-tbaħħir. Għandha l-intenzjoni illi tratta tonellati ta' skarti li ġimormi fl-Afrika diġa. Għanda muħallet inforza dawn ir-regolamenti rridu nieħdu azzjoni issa. Bejna qed nistenna tweġiba tiegħek, grazzi. Grazzi tassew, kollega Bertman. Issa il-kollega Rosbach. Grazzi President. Jiena soddisfatta illi għaw kollegi illi jafu illi l-iskart ma jisparixxix. Jispiċċa ximkien fejn ħadd ma jieħu sib, ħadd ma jitrattaħ din mhix ħaġa ġdida ħafna snin ilu. Bosta pajjiżi Ewropej bdew jibatu il- Feris tagħhom mimlija asbestos lejn l-Indja. U l-Indjani ineħħu li jarmu il dawn il-components ta' periklu fuq il-bajiet. Kunem hemm min ukoll joqot jagħmel sorting ta' dawn il-komponenti differenti li jgħamlu ħsara. L-Unjoni Ewropea m'għandix possibiltajiet raġonevoli biex tagħmel amministrazzjoni tal-aħjar regoli illi ġew stabiliti fit-12 ta' Lulju 2006. l immaniġġar ta' direttiva u applikat mill-Istati membri skont kif jingħad f'artiklu 50 ta' regolament iżda hemm xi Stati membri illi dan ma jagħtux kasu, irid xi ħaġa trid titwetta. 70 miljun tunnellata huwa ammont kbir u dan l-ammont qiegħed jikber. Għalhekk jiena apparti l-mistoqsija orali nixtieq nistaqsi jekk il-Kummissjoni ikkunsidratx żoni ta' portijiet fejn kun hemm trasport bil-baħar tal-iskarta hawnhekk forsi jista' jkun hemm aktar kontrolli jista' jkun hemm forsi xi ħidma ta' PR illi ssir biex iċ-ċittadini Ewropej ma jibatux l-iskar tagħhom li jista' joħloq periklu. U importanti li din niġildu għaliex jekk ma niġilduwiex maħniex se niksbu progress. Grazzi, Sr. President, Sr. President. Issa s-sur zejber għal minuti. Grazzi, President. Mux biss fis-settur bankarju li hemm regoli li ma jaħdmux, imma għedin naraw li dan jeżisti wkoll fis-settur tal-ambjent għandna direttivi tal-iskar tal-2006 illi ma jaħdmux. Nistgħu naraw illi l-inċinerazzjoni tal-iskar tossiku qed kompli issir u dan issir li mill frontiri tal-Unjoni Ewropea fejn hemm pajjiżi illi ma jarfux jarmu, ma jistgħux jarmu l-iskar tossiku tagħhom, m'għandhomx kapaċitajiet Dan iwassal għal problemi fl-ambjent u fis-saħħa pubblika u ovvjament dan iwassal għal imwiet. Aħna qegħdin nitilfu riżorsi ta' valur ukoll wieħed mill-għanijiet tal-Istrateġija 2020 huwa li nużaw ir-riżorsi u l-iskart huwa riżorsa. Irridu nagħmlu aktar sforzi biex inkomplu nagħmlu riċerka biex jiġi żgurat li fl-aħħar ta' ċiklu ta' ħajja ta' prodott aħna nkunu nistgħu nirriċiklaw il-komponenti kollha f'dak il-prodott. Il-Komissarju Potoxnik f'diskors il-7 ta' April din is-sena ħabbar li l-Komissjoni ila tindirizza din il-problema. Iżda m'għamlet xejn huwa qal il-Komissarju qal li din il-ħarifa ser ikun hemm komunikazzjoni u għaxtaq jitkellem dwar din il-kwistjoni, jiġifieri implementazzjoni u ispezzjoni aħjar. Huwa wkoll rrid jara li konna soċjetà bażat aktar fuq l-arfin, kummissarju. Ma nafx u ser toħroġ din il-komunikazzjoni, hemm xi ħidma d-dejja fih dan is-servizzi tal-Kummissjoni? Il-Komissarju Potoċnik kol tkellem dwar aġenzija, aġenzija diġa għandna ħafna aġenziji li jinsabu hemmhekk, imma forsi din hija idea biex nippruvaw intejbu il-kontrolli tal-Istati Membri. Jiena ma nafx x'passi ser jittieħdu hemmhekk x'in il-perspettiva. Għaliex bħalissa jidher li maħniex kapaċi nsolvu din il-problemi x'taħseb il-Komissjoni, x'inhi l-opinjoni tal-Komissjoni dwar dan. Grazzi Sur Zeber, issa Sinjura Ħassija tliet minuti. Kollegi, l-implementazzjoni ħażina tal-direttiva tal-esportazzjoni tal-iskart ila problema għal bosta żmien. Tkellmet dwar l-Aġenzija Ewropea l-infurzar tal-Liġi Ewropea. Mill-2003 ġew proposti. Minn din ġiet proposta rajna titjib iżda l-Kummissjoni ma tantx aġixxiet. Kien hemm bosta studji minħa tal-Kummissjoni għar-riforma tad-direttiva wi. Għal aktar minn 10 snin il-Parlament ilu jappella biex ikun hemm aktar kontrolli. Dan jinkludi leġiżlazzjoni dwar il-kontrolli Ewropej fl-1999 ir-rapport Jackson permezz tiegħu twaffqu rekwiżiti minimi għal kontrolli minimi fl-2003 rapport booking dwar ir-riforma wkoll fl-2008 fir-riżoluzzjoni dwar ir-rekwiżiti minimi għal kontrolli. dawn kollha ġew injurati minna tal-Kummissjoni fl-2006. Kien hemm skandlu kbir transfigura fejn intrema ammont kbir ta' skart fil-kosta tal-Livorju. Il-Komissarju Dima dak iż-żmien wieħed illi huwa kien ser jara kif jista' isaħħaħ ir-regolament tal-esportazzjoni tal-iskart u l-implementazzjoni tiegħu fl-Istati membri. Iżda xejn speċifiku, xejn partikolari ma ġara sentejn ilu l-istudji tal-Kummissjoni rrakkomandaw illi titwaqqaf aġenzija, titwaqqaf entità separata għall-implementazzjoni tal-leġislazzjoni tal-iskart illi setet implementa numru ta' affarijiet, per eżempju l-auditjar fuq il-kontrolli tal-Istati membri u l-koordinazzjoni tal-kontrolli iżda ma sarux proposti. Is-sena l-oħra l-studju tal-Kommissjoni wasal konklużjoni illi l-aħjar alternattiva kella tkun dik li konna strument legali. Ġifiri kriterji għal kontrolli iżda ma kienx hemm proposti. Xorta waħda l-Kummissarju Potosnik għal illi l-implementazzjoni tal leġislazzjoni ambjentali tal-ambjent hija priorità tiegħu. Nixtieq nistaqsi l-Kummissjoni meta ser taġixxi u mhux tibqa' tagħmel dawn l-istudji, meta ser ikonna proposti leġislattivi xierqa u mhux biss komunikazzjonijiet u studji. Kif qal is-Sur Sibir dan jista' itejjeb ir-riżorsi u l effiċjenza ta' dawn ir-riżorsi fl-Ewropa. Grazzi tassew, Sinjora Hassi. L-aħħar kittiba tal-mistoqsija Sinjora Vilsa żewġ minuti. Kollegi, l-esportazzjonijiet tal-iskart u r ta' dan l-iskart tossiku huwa ta' dannu għall-ambjent u s-saħħa jaffettwa miljuni ta' persuni fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw hija teddida dejjem tikber. Fl-Unjoni Ewropea il-kwantità ta' skart tossiku qiegħed jikber u hekk kif l-ispejjeż sarrimi rimi ta' dan l-iskartu qegħdin jolew, hemm tentazzjoni li wieħed jibad dan l-iskart ġewwa pajjiżi fejn l-ispejjeż ta' rimi huma ħafna inqas. Jiena sodisfatta li qed nara li din il-problema hija rikonoxxuta fost il-gruppi politiċi u importanti li l-Parlament jaġixxi fl-imkien hawnhekk iġbet l-istess ħabel il-dawn divergenzi legali iridu jebu darba l-dejjem il-regolament dwar l-iskart tossiku irrit jissaħħa u rrit jiġi implementat neħtieġu proposta legali għall-ispezzjonijiet ambientali. Il-Parlament ilu jappella għal dan mill-2008 jappella biex il-bastimenti fil-portijiet jiġu ispezzjonati b'mod effettiv min-naħa ta' ispetturi lokali. Apparti minn hekk irridu possibilità biex il-bastimenti fl-Unjoni Ewropea jinżammu fil-portijiet jekk ikun hemm xi suspett dan irridu il dan il-prinċipju rridu ndaħluh ir tal-iskart fl-Unjoni Ewropea jiġi kontrollat aħjar. F'Kalabria hemm bastiment li huwa merre li huwa mimli skart tossiku U dan ġara kemm il-darba fl-ibħra madwar l-Italja, bastimenti mer għalli għandhom skart tossiku abbord. Dan juri li importanti li aħna jkollna trasparenza fir-rimi tal-iskar tossiku u verifiki affidabli fuq il-post. Grazzi kollega Wills. Issa fisem il-Kummissjoni, il-Kummissarju Barnier. Grazzi, Sur President. Jiena nixtieq nibda billi nitlob skuża ta' Sur minnaħa ta' Sur Potoċnik li nsab f'New York jiffirma l na' goja dwar biodiversità, ftejim ta' importanti. U għalhekk huwa fidejja issa illi nipprova nimla il-vojt tiegħu noħodlu postu dwar kwistjoni illi jiena il interessat fiha jiena kont Ministru għall-Ambjent ġewwa pajjiżi u niftakar fil-mandat tiegħi. Niftakar il-bidu ta' dan l-approċ biex aħna nippruvaw nindirizzaw dan is-suġġett ek serju. Ir-regola dwar il-trasport bil-baħar tal-iskar tossiku jipprojbixxi li l-iskart jiġi mibgħut f'pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw. Dan huwa skart illi wieħed irid jarmih. Intom konxi dwar il-problemi biex ikun hemm monitoraġġ tal-applikazzjoni ta' dan ir-regolament. Spiss ikun hemm persuni illi jippruvaw ifittxu dawn il-lakuni legali biex ikunu jistgħu jesportaw l-iskart u ma jagħmluh billi jitrasferu lejn pajjiż ieħor fejn m'hemmx daqshekk kontrolli ħorox. Spiss ikun hemm eh, dikjarazzjonijiet eh, folos dwar il-kontenut eh, tal-affarijiet ta' fuq il-bastiment u dan ovvjament ifisser illi l-bastimenti jidħlu f'żoni fejn jistgħu jiġu trattati binqas flus għaliex hemm xogħol illi jiswa nqas flus u din hija raġuni l-enija. Dawn il-pajjiżi li rridu jitrattaw dan l-iskar dawn il-pajjiżi naraw livell li ta' tniġġis fl-arja, fil-ħamrija, fil-ilma wkoll. Dan is-semma minna ta' Sinjura Vils u Sinjura Rosbach. Sinjura Sieber. Dan huwa riskju kbir għal ħaddiema għat-tfal illi jitrattaw dan l-iskart. Is-sustanzi tossiċi f'dan l-iskart ifisser illi dan huwa ta' riskju kbir għal dawk illi jitrattaw l-iktar meta jiġu użati modi u tekniċi li mhumiex tajbin tbaħħir lejn dawn il-pajjiżi il komprometti l-kompetizzjoni wkoll. Għaliex dawk il-panniji li jagħmlu dan billi ħarsu regolamenti qegħdin jaħdmu ċertu svantaġġ hawnhekk, għandhom żvantaġġ ir-regoli irridu nkunu hemm konformità mar regoli hemm operaturi fis-settur illi qed jaħdmu skont ir-regoli dan huwa settur ta' daqs sinifikanti u l-kumpaniji illi jaħdmu f'dan il-qasam spiss jinsabu zvantaġġati. Kontrolli aħjar fl-Unjoni Ewropea naħseb illi jippermettu biex dan is-settur jagħmel investiment akbar u jiżdiedu n-numru ta' impjiegi illi l-offerti. Jekk l-iskart ma jiġix trattat bl-aħjar mod, aħna qegħdin rizorsi u wkoll. L-użu sekundarju tal-riżorsi wara li proċessar tal-iskart jista' jkun ta' fl-Ewropa. U għalhekk irridu nagħmlu titjib. Għalhekk il-Kummissjoni rat jekk miżuri addizzjonali tal leġislazzjoni irridu jittieħdu fl-Unjoni Ewropea jew le, jekk dan ikun il-każ Aħna din naraw x'tip ta' miżuri ta' ispezzjoni ser ikunu meħtieġa għal trasport bil-baħar tal-iskart. Aħna wasalna fl-aħħar ta' analiżi ta' impatt ta' bosta xenari li jkopru pjanijiet nazzjonali ta' ispezzjonijiet jitrattaw l-ispezzjonijiet mandatorju wkoll taħriġ għal uffiċjali nazzjonali li jridu jagħmlu dan it-tip ta' monitoraġġ. kol għandna il-pis tal-prova biex niġillu dawk li jiddikjaraw il-trasport bil-bahar ta' skart perikolus. Ovvjament huwa faċli wieħed idur mar-regoli u jgħid li l-prodotti huma prodotti sekondarji u mhux eh, trasport ta' skart l-ispezzjoniet mhux qed isiru kif għandhom isiru u għalhekk irdu naraw illi ndaħru regoli addizzjonali fuq livell Ewropew biex jikkumplementaw ir-regoli li diġà jinsabu hemmhekk u hemm bżonn ta' taħriġ addizzjonali għal dawk li suppost qegħdin jimplementaw dawn ir-regoli. Tieni punt huwa li ir-regoli mhux vinkolanti tal-Unjoni Ewropea jistgħu jgħinu fl-implementazzjoni tal-proċeduri neċessarji fid-dwana biex nissiltu il-trasport illegali. Sfortunatament, ir-regoli mhux vinkolanti l-linji gwidi mhumiex biżejjed, irridu morru passiħor minn dan, irridu regoli vinkolanti qegħdin naraw żieda fil-produzzjoni tal-iskart fuq livell globali. Anke jekk l-maniġer tal-iskart qed jitjieb fl-Unjoni Ewropea u rati tal-riċiklaġġ Ole, f'dawn l-aħħar ħames snin, xorta waħda qegħdin naraw li hemm diverġenzi kbar fl-istati membri fir-rigward tal-konformità mar rekwiżiti tal-maniġjar tal-iskart, il-Kummissjoni hija konxa dwar il-konsekwenzi ambjentali soċjali u ekonomiċi fuq il-bosta pajjiżi kien hemm problemi kien hemm nies illi mietu minħabba eh, maniġer ħażin tal-iskart fil-Kosta tal-Livorju pereżempju. Aħna nedejna bosta studji dwar din il-kwistjoni u hemm tal-imiet x'nieħdu minn dawn l-istudji. Uħut minn dawn l-istudji jistgħu jiġu konsultati, tistgħu tarawhom, issibuhom fuq il-website tagħna u kif wieħed jinduna illi hemm trasport tal-iskart bil-baħar dawn irdu jintbatu lejn il-pajjiż ta' oriġni skont il-liġi internazzjonali u r-regoli tal-Unjoni Ewropea jekk il-kumpaniji involuti ma jistawx ma jiġux identifikati mela huma l-istati membri illi huma illi jridu jindirizzaw dan il jitrattaw dan l-iskart il-pis jaqa' fuqhom Per eżempju fil-kas ta' trafigura, jekk li toħroġ bi 52 miljun euro biex tnaddaf il-froġa li huma għamlu u kol kella tagħti kumpens ta' 33 miljun euro. Sur Potoċnik qed tiħej il-komunikazzjoni tiegħu illi ser ikun qed jippreżenta fil-ġejjeni komunikazzjoni dwar din il-kwistjoni. Fadlinna eh, Signora Westland għal minuta. Vi upprörs eh, många över att Europa fortfarande trots en omfattande offentlig debatt. debattet dibattitu visa pubbliku dwar il-skart u dan id-dumping f'pajjiżi foqra xorta ma kienx suċċess mhux biżejjed illi eh, nużaw prodotti li muħsar l-ambjent, imma mhux qed nużawhom sew meta ddejquna naqbdu narmuhom lem U dan tamel, din tamel ħafna ħsara l-saħħa ta' persuni innoċenti, tfal, per eżempju, dan eh, jivvelena l-art tagħhom, l-ilma tagħhom, il-ġejjini tagħhom, u din mhux aċċettabbli. Kif jista' jseħden għandna leġiżlazzjoni, għandna proibizzjoni ma taħdimx. Issa il-Kommissjoni trid timponi il-bidliet. Jider illi il-kimiċi perikolużi edin jintużaw u mux edin jintremew kif suppost. Allura jekk il-miżuri mumiex edin jaħdmu, mela jfisser li għanna bżon leġizlazzjoni b'saħħitha għal eh, rimi u trattament ta' riskard. Iżda meta li stati membri ma jwetqux il-responsabiltajiet tagħhom meta ma jobdux il-proibizzjoni mela irid ikun hemm azzjonijiet xirqa minn ħadar kummissjoni jittieħdu. Kif ħafna ntqal qalu palma għalu kummissjoni aħna bżonn ħafna kerifika u semplifikazzjoni tax regoli japplikaw għal trasport tal- -trasport, skar tossiku għal pajjiżi li jiżviluppaw ikun iktar faċel pulizija u oħrajn biex eh, jispezzjonaw dawn il-bastimenti. U jiraw eżattament sustanzi perikolużi voluti. stati membri għalhekk irridu jitfaw dan il-punt il-fuq jemmu priorità. Il-istati membri ma rfawx il-responsabiltajiet tagħhom u ma segwewx leġiżlazzjoni Ewropea hawnhekk huwa ċar li stati membri mhumiex qegħdin wet udmirom, mirjetom. Istati membri irridu jieħdu iktar responsabilta u aħna nistennew il-Kommissjoni Ewropea se jagħmlu xola minaħa tagħhom u jisegwu regoli kif suppost. Għalhekk aħna qegħdin nkun qegħdin nieħdu pass fi direzzjoni tajba jekk intejbu l-viġilanza tagħna iżda qatt fadlilna x'naqtfu. Issa, grazzi jgħid President edin fil-kaċġija għajna d Sinjura Rojtova. Grazzi. Il tkabbir esponenzjali tal-rimi tal-iskart u il-konsum tal-bnidem jisu hija bomba li jisir tisplodi minn ħina l-ieħor. Kemm fil-pajjiżiet jiżviluppaw dawk foqra fejn hemm esportazzjonijiet ta' dan iskart tossiku Jina nilqa isqarja tijak illi, komissarju, illi, illi t u timlew il- vojt li jem fil-leġislazzjoni, ma nasib jemna naqqas tarrieda fil-sati membri nifisom. Daw ma jridux investu fil-kontrolli, daw ma jridux iwet u sanzjonijiet jibsa għal ksur ta' regoli esistenti. Pala membru tal-buro tal-ACP jina nemmen li jridu naħdmu fuq strateġija komuni għal pajizi ACP u nġildu kontra il-rimi ta' skar tossiku f'dawn il-pajizi u għalek jridu ndaħlu sistema ta' trattament sikur tal-iskart f'pajjiżi Afrikani inkluż għajnuna għal teknoloġiji ta' riċiklaġġ. Grazzi is-Sinjur Segedi. Grazzi te, President. Jidder illi leġislazzjoni Ewropea hija stretta. imma fil-verità dawn istrumenti dom ħafna lakuni u l-mafja jistaw jisfruttaw dan għall nijiet tagħhom billi trasportaw skar tossiku u dan sar kummerċ tajjeb. Raġuni ta' dan huwa l-spejjeż kbar involuti fir-riċiklaġġ tieni ħaġa huwa li l-proċessi huma burokratiċi ġżejjed. Minnaħa l-ispejjeż għal għal piżijiet amministrattivi għal stati membri għal rimeta diskat irrit jinze. Dawn pajizi irridu jkunu mħedġa biex eh, ikunu valuti f'kummerċ eh, legali u rridu nkunu ktar ibsin kontra l-mafja. Minuta Sur Mikolakic. Issa huwa l-nofs l-lejl neqas kwart. U għet diskutu kustjoni serja ferm il-trust l-esportazzjoni ta' dan iskar tossiku għal pajjiżi foqra jas u skandlu illi dan l ġurnata eh, raħna qed eh, dan raħna proft kien hemm film jisima jismu Erin Brokovich u Julia Roberts par protagonista li eh, tispjega wkoll din il-problema fejn hemm persuni li wkoll jsew imutu par riżultat ta' dan it-tip ta' trasportazzjoni ta' skart tossiku huwa skandlu illi għeddin iqsir da trasportazzjoni għal dawn il-pajjiżi foqra, pajjiżi terzi illi laqas biss jistaw jipproteġilhom il-fushom hemm ċertu sustanzi perikolużi ħafna pal merkurju, iċ-ċomp. Dawn huma taħsara kbira għas-saħħa tal-bniedem. U inixti il-ndure min weduna meżuri konkreti illi fil-fatti wedqu dak illi huma wedu. Grazzi. Issa, fl-axħar, is-Sinjura McGuinness. Grazzi. Hemm problema fl-Unjoni Ewropea li ċittadini tagħna qegħdin jarmu fuq l-adba tagħhom stess imma mhux biss fl-Ewropa stess imma jagħmlu dan ukoll li qed jagħmlu f'pajjiżi l-istess pajjiżi foqra, pajjiżi terzi din hija xi ħaġa l wieħed ma jistax ma jistax jaċċetta. Aħna rrid ikollna e, leġiżlazzjoni imma ma nistgħux imbokon leġiżlazzjoni mingħajr ma ninforzawha. Komissjoni tista' tindrizza bil kwistjoni ta' niforzar ħafna żoni m'għandniex biżejjed numri fl-istati membri biex inżommu kontroll xira ta' trasport, kwistjoni ta' trasportazzjoni. Jew f'dan il-każ il-skar tossiku u konsekwenzi għas-saħħa ta' min qed titratta dan iskart mod mhux xira u għas-serju mezz dinja kwistjoni etika u morali u jekk ċittadini ta' kieku ċittadini tagħna kienu jafu bjadi, naħseb mhumiex, forsi jasbu d-derbtej qabel ma jaqdu u jixtru u jarmu kif qegħdin jagħmlu. Grazzi mela biex nalqu is-sur Barnier. Mikrofonu. Mela jina senżon fil qosajt ta' Sur Barnier, Sinjura McGuinness, għalas xi ħaġa importanti ħafna, hemm kwistjoni morali minnek. Għandik li hija tħassib is-saħħa pubblika, l-biodiversità, l-ekonomija, dan huma punti li aħna semmejna. U għalhekk jiena ngħid lis-Sinjura Blund u Sinjura Rojtova li l-Kummissjoni hija interessata ferm biex eh, tieħu passi hawnhekk passi siwja u bekk nkunu nistgħu wkoll naħmu il-leġislazzjoni Ewropea biex intejbu il-monitoraġġ u kontrolli u li għaw taħt il-regolament tal-iskart li għaw taħt iskart illegali u tinħarsu lejn sensila ta' soluzzjonijiet is-sur potoċnik għandu bżonn xi eh, Ġimat biex eh, jħejji din il-leġislazzjoni iżda qabel it-tniem tal-2011 fid-dawl ta' dibattiti li aħna kellna il-Kommissjoni ser terġa' tiġi tersel il-qudiem biex eh, tkun tista' tikkontribwixxi għal dan il-ġlida kontra il-skar tossiku. Grazzi, jieti president grazzi l-kull minn baqa' sa' sissa għax juri id-disciplini li xi parlamentari għandhom.